resta li tiddiskuti fiktar t dettal kif dan it-tip ta' trialogu jista' jiġi organizzat. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq ukoll nirringrazzja sur rapporter Sur De Rossa. Ħbib tiegħi għandna għandi aħbar tajba li kon fallilna biss l-aħħar rapport għanna il-rapport ta' Sur Kaċmarek dwar l-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Mela Sur Kaċmarek fidejk. Grazzi tas Sur Kummissarju. Sur President, Kummissarju, Signuri, Lejla Tajba. Il-rapport li ħana ser nivvotaw fuq u għada huwa rapport ferm importanti għal futur ta' politika ta' svilupp ta' l-Unjoni Ewropea. F'Ottubru l-Kommissjoni ser tkun edha tressa rapport fuq il-priorità tal-politika tagħha ser ukoll edha tkun tressa ukoll abbozz għall iżvilupp ta' strument dwar il-koezjoni. Forum ta' livell olu fuq l-effettività tal-għajnuna ser isseħ fil-Korea tisfel u din ser tkun waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Pollakka. Issa wasal iż-żmien għall-Parlament Ewropew biex tressaq l-espettattivi tagħha stess il-Green Paper fuq il-tkabbir inklusiv u l-iżvilupp sostenibbli huma bażi ta' din il-proposta. Il-Komitat tal-Iżvilupp laħaq kunsens politiku u aħna naqblu mal-proposta li tres u mill-Kummissarju Pibalgs. Aħna nemnu li l-izvilup u l-attenzjoni tagħna fuq l-iżvilupp għandu jikkonċentra fuq ir-reżultati speċifiċi, rridu nevitaw sitwazzjoni fejn aħna ikonna nikkonċentraw fuq dak li mstant imsejjaħ il-pajjiżi faċli li jistgħu jiksbu eh, riżultati faċli. Rridu nixtu l-attenzjoni tagħna fejn hemm verament aktar bżonn. Rridu naħsbu dawk il pajizi li huma aktar foqra, nis li qegħdin jgħixu f'pajjiżi li huma gvernati b'mod ħażin. Irridu wkoll niftakru li 72% ta' dawn il-persuni ma jgħixux fl-aktar pajjiżi foqra imma f'pajjiżi fejn għandhom dħul medju u l-gvern ma jkunx jista' jiġi interrott meta pajjiż jieqaf f'pajjiż eh, ta' kategorija mill-aktar foqra. Nixqu naraw koordinazzjoni aħjar, nixtiequ wkoll naraw li il- ix jinqasmu u l-Kummissjoni wkoll tittuża l-potenzjal tagħha fl-aħjar mod. Irridu nikkonċentraw fuq numru toqsma dan ek qalet il-Kummissjoni rridu naħdmu ktar fuq l-enerġija rinnovabli u l-agrikoltura u il potenzjol il-potenzjal ta' daw il-pajjiżi huma u hemm. il projtajiet tagħna jridux l-attenzjoni fuq l-aktar foqra u rridu nħarsu wkoll lejn l smis u rridu wkoll nħedġu azzjoni fuq livell reġjonali u lokali. Hemm żewġ kwistjoni toktar importanti nix insemmi u dinja kwistjoni ta' żvilupp sostenibbli u anki il-tibdil tal-klima. Però is-suġġett li wassal għal dibattitu qalil u animat kienet din il-kwistjoni ta' kabbir inklusiv. Ma tistawx, ma tistawx tib, ma tkomx għalfejn tibżaw minn dan it-terminu. Huwa tkabbir fl-interess tal-foqra li jipprova Jiksab e, inaqqas l-inugwaljanzi soċjali. It-kabbir tkun aċċessibbli anki għall-aktar fora, mhux għal minu aktar attiv. Irridu kon namlu xi affarijiet li ma ferm diffiċli, rridu nżidu l-aċċess għas-suq tax-xogħol, rridu ntejbu il-livell tax-xogħol u anke noħolqu sistema għas sigurtà soċjali. E sistemi effiċjenti fiskali li jridu jkunu mfasla u l-kumitat tagħna qal saħaq li jekk aħna nifissaw u nagħmlu miri ġodda rridu niftakru impenni li ħadna fil-passat ukoll. Dan jott ukoll għal wedit li aħna għamilna fil-passat. Dan mux minħabba bis responsabilità tagħna ma anke minħabba il-kredibilità tagħna. Allura iż-żieda għall-lajnuna u effettività ma tistax tkun premessa biex innaqsu jew nifriżaw lajnuna għal pajjiż li qed jiżviluppaw. Ejja nkunu konsistenti u ejja nkomplu bl-azzjonijiet tagħna u nix nirringrazzja daw kollha li enuni inħejji dan ir-rapport. Grazzi. I can see several people who would like to take. Et nara li ħafna nis ixtu jitkelmu. Uħanat il-kelma l-sur Skaker, l-onorevoli Skakera. Grazzi tassew nixin ringrazzja tassew rapportew il-proċess li nilħu affettività fl-għajnuna hija kwistjoni importanti ħafna l-assistenza tal-iżvilupp u jina nemmen li l-iżviluppi li tfasslu fil-deklarazzjoni ta' Pariġi huma dawk li huma ġusti biex l-assistenza ta' żvilupp tkun iktar effettiva, ma dan kollu ma nridux nħawdu l-idea ta' effettività tal-għajnuna mal-valur tal-flus. L-iżvilupp ma jiġix millu malada, n-numru ta' skejja li wieħed jibni ma jgħidu xejn dwar il-kwalità tal-edukazzjoni li tkun qed tiġi malma f'dik l-iskola u għalhekk aħna mardux naqgħu fin-nassa li niksbu riżultati il meda qasira ta' żmien li ma jappeġġawx miri fuq il-meda twila ta' żmien u żviluppu fuq il-lanijiet li jieħdu fit-tul. iżvilupp jieħu żmien u jiddispjaċini jekk dan ma jilħaqx il-pjanijiet ta' lezzjonijiet imma dan hu hekk iseħħ li żvilupp jieħu fi żmien u allura rridu nħarsu l-perspettiva u l-medda twila ta' żmien. Issa s-sur Kortejla, kjoġbok. Grazzi tassew sur President. Il-kontest preżenti tal-kriżi tfisser li aħna rridu naħsbu dwar il-kooperazzjoni u l-għajnuna rridu nsiru aktar effiċjenti u effettivi u anki niksbu aktar fil-ġlida tagħna kontra l-faqar. Dini opportunità l-koordinazzjoni aħjar bil-Istati membri u l-Unjoni Ewropea aħna sanna l-opportunità li nsaħħu l-isforzi tagħna f'dak li għandu x'jaqsam għajnuna u assistenza u żvilupp sostenibbli u mhux se jkun biżejjed biex neqirdu l-faqar. Irridu naħsbu wkoll għal dak li jrid isir fuq livell Ewropew anki fuq livell internazzjonali. Aħna x'aktar ikollna eh, nsaħħu nżidu l-prijoritajiet tagħna irridu wkoll nipprijoritizzaw il-MDGs, il-Millennium Development Goals, u naraw li ma prioritajiet aħna rridu nindirizzaw l-ewwel qabel kollox sabiex neqirdu l-faqar, tieni net aħna rridu noħorġu f'mekkaniżmi ta' finanzjament. Nafu li dan huwa neċessarju, żvilupp għajnuna ta' żvilupp uffiċjali huwa importanti ma mhux waħdu mhux biżejjed biex neqirdu l-faqar. Niddefendu l-introduzzjoni ta' taxxa fuq eh, transazzjonijiet finanzjarji fl-ħarnet l-integrazzjoni ta' l-pjanar meta niġu għal ġlida kontra il-faqar u naqdu dan ma' tibdil tal-klima u fl-ħarnet irridu kon saħu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex bekk aħna naħdmu flimkien ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw. Grazzi tassel. Signor Rajtova. Jiena ma l fond ta' svilup bħala wieħed mill-elementi tal-budget Ewropew u jiena kuntent ħafna li s kollega tiegħi Sur Kaczmark ħa pożizzjoni flessibbli mhux daqshekk riġida, speċjalment meta nqisu il-pressjoni fuq il-kontroll ta' mezzi, il-trasparenza u l-effiċenza, rridu nevitaw il-korruzzjoni jina u kol naqbel naqsam il u li meta nishtu ruħna nishtu l-attenzjoni tagħna fuq pajjiżi li huma aktar siguri, nkunu qegħdin ninjuraw pajjiżi oħra fejn qegħdin għandhom aktar riskju. Il-pajjiżi l-aktar riskjużi jaħtieġu l-għajnuna aktar u għalhekk Nixtieq nirrepeti il-twissija tiegħi f'punt numru 84 li huwa ixxiri ta' ħamrija jew art agrikola miċċina li tista' timmina il-possibilità u l-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Sur Ferreira. Grazzi tassew, Sur President. Importanti l-kwistjoni tal-koerenza, jew inkella anki l-inkoerenza speċjalment meta nqisu l-għanijiet ta' l-iżvilupp u ta' għajnuna li qed jiġu applikati għaliex minna aħna ngħidu kemm hu importanti l-agrikoltura, l-industrija u r-riżorsi, trasferimenti ta' arfin. Umbat, hemm punti oħra li huma dawn ma essenzjali biex nipromuovu l-iżvilupp autonomu ta' ċertu pajjiżi. Minnaħa l-oħra però qed inkomplu nitkellmu dwar il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ mondjali, tas sistema finanzjarja, ġifri dan qed jimmina jikkomprometti l-iżvilupp ta' daw il-pajjiżi u anki tigrava l-indipendenza. Importanti li narfu li jkollna sistema pubblika tas-saħħa u anki ta' edukazzjoni, ma minnaħa l-oħra nafu li hemm programmi strutturali tal-IMF li jizarmaw is-servizzi pubbliċi essenzjali. Allura il-privat dejjem ser jgħaw ser jkun minn fuq mill-servizz pubbliku u dak li aħna nsejħu diplomazija tal-materja prima il-viżjoni prekoloniali qed tkompli hemmhekk, tkompli teżisti u dawn ma ftit mill-eżempji minn din l-inkoerenza li hemm. Grazzi tassew. Il-modernizzazzjoni tal-politika ta' żvilupp għandha tkompli fuq l-evalwazzjoni tal-mod kif konna naħdmu fuq il-politika Ewropea. L-Unjoni Ewropea tittati iktar sforz biex tappoġġja il- il-ħidmiet ta' pajzi ta' ċittadini fil pajzi qed jiżviluppaw għaliex tieħu żmien biex wieħed jibdel minn il biex wieħed filli ma tjagħmel xejn u filli qed jaħdem mod effiċenti u jagħmel xogħol li hu neċessarju għas-soċjetà u li wieħed miegħu iġib u jikseb salarju kif suppost. Il-leġizlazzjoni tkun ġusta. Irridu ninja irridu nalmu lil dawn il-ċittadini il-ħiliet u mux intuhom dak li malla ewwel għandhom bżonn, nalmuhom jistadu għal mhux intuhom il-ħuta. So it's up to you how long you jiddependi minnek, Sinjura Komissarju, intik il-kelma, jiddependi minnek kem tixtieq titkellem. Grazzi tas Sur President, grazzi għal dan ir-rapport, Sur Cashmark, naħseb li huwa importanti ħafna u jidħol tajt ma' dibattitu tagħna, speċjalment eh, riflessjoni tajba fuq il-politika futura u timxi id fit ma' diskussjoni li għadna kif fil-fatta kellna finalizzajna il-diskussjoni fuq il-Green Paper u kellna madwar 240 tweġiba rċevejna u kol ħafna eh, input minn partijiet interessati u s-sejbiet jistaw ikunu tistaw sibon fuq is-sit elettroniku. Meta riflettina fuq daw is-sejbiet tal-konsultazzjonijiet, il-Kummissjoni da tfassal komunikazzjoni ta' aġġornament u din ser tiġi eh, adottata f'nofs Ottubru. Meta nħarsu li dan kollu aħna kontenti li għedin naraw li hemm nuqa ftit diverġenza fil-ħsibijiet tagħna kif inżidu l-impatt fuq il-politika ta' żvilupp Ewropea, jidher ċar li aħna naqblu fuq ir rol vitali biex nejnu u nappoġġjaw eh, l-inklużjoni u żvilupp sostenibbli l-Parlament jappoġġja l-anijiet tal-Green Paper biex ikun hemm żvilupp fuq is-sigurtà tal-li kellu l-enerġija Aħna naqblu kol mal-parlament u kif trera fir rapport jekk naqblu fuq l-importanza ta', ta governanza tajba u anki il-fat li nġildu korruzzjoni li konna sistemi ta' taxxa li jaħdmu sew. Aħna ħadna ħadna nota ta' tħassib ta' kom nixu li konna trasparenza biex aħna e, naraw li kunem riforma politika aħna bħal parlament nammiraw na, na ir-rwol ta' l-autoritajt lokali u reġjonali jihdu sem aħna u kon nixtiequ li jkun azzjoni kontjuna fuq sviluppu man, speċjalment eh, l-saħħa u l-edukazzjoni, il-Kummissjoni għabel ukoll mal-Parlament Ewropew li u wiesa fuq il-faqar għandhom jiġu applikati aktar milli jkun hemm eh, definizzjonijiet dojo fuq il-tħul jew fuq il-salari. Rridu nixtu wkoll importanza fuq l-MDGs għaliex dawn u kejlu il-faqar fuq mod aktar wiesa, aħna wkoll naqblu li jridu ntejbu l-effettività u anki trasparenza Aħna l-kol kontenti li naraw l axar daw l axar pajizi li komplu li il-pajizi komplu jżidu l-lajnuni tal 07 tal-GNI. Il-proposta kom disa werbanija tajba ħafna biex naqdu l-politika esterna mal immigrazzjoni kif ukoll il-politika interna ta' l-immigrazzjoni fuq id-differenzazzjoni aħna naqablu li l-għajnuna tinata u tġimmirata f'dawk il-pajjiżi li jeħtiġuha u li tista' tagħmel differenza, però da ma jfissirx li aħna ser l-attenzjoni tagħna fuq il-pajjiż l-aktar faċli u ikollna strateġija bista riskju. Aħna nikkonsidraw li anki najnu il-pajjiżi fraġli u punt vitali da fil-politika. Aħna għadna nota ta' suġġerimenti tal- parlamenti dwar ir-riski u anki l- ir-ritorn ta' tight aid bċertu mekkanizmi li konnu nużaw fil-passat jena ħat nota ta' referenza ta' dwar l ugwaljenza bej sessi anki fil-pajzi li jizviluppaw. Jina nemmen li Parlament Ewropew u rapporter sur Kaxmarek ser jikseb ħafna idejat hemm ħafna eh, idejat fir-rapport jekk li ser u ukoll fil-komunikazzjoni tagħna. Nirringrazzjakom għal kontribut tagħkom. Grazzi tas-sew sur President u kom onorevoli. President jirringrazzja l-Kummissarju Malstrom tal-li kellek il- tal-la kellek paċenzja tibqa' fostna, grazzi ta' sew sur Kaxmarek tar-rapport. Mela, id-dibattitu fuq ir rapport ta' Sur Kaxmarek malu qabel ma nitilqu għandi xi aħbarijiet ngħidilkom u minħabba li huma miktubin biċċek jiena ser ngħidhom biċċek. Mela, Sur Viktor Uzbaskis għalli dwar żviluppi ġodda u għamel talba